huwa permezz ta' proċedura semplifikata huwa ir-rapport ta' delegazzjoni tal- Parlament Ewropew fil-Kumitat tal-Konċiljazzjoni dwar in-networks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi u rapport ta' Sinjura Trautman. Nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? 10 sekondi biex tivvotaw. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, votazzjoni maluqa. Għaddet nifirħu l-Sinjura Trautman. Punt li miss fuq l-agenda huwa ir-rapport ta' Sinjur Stas dejjem skont proċedura semplifikata. Rapport dwar l-istatistika li tikkonċerna il-pestiċidi. Is-Sur Stas jixtieq jintervjeni. Kollegi, kemm għall-informazzjoni tagħkom. Dan huwa t-tielet rapport minn grupp ta' tlieta dwar pestiċidi eh, f'snin ta' qabel adottajna regolament dwar il-kommerċjalizzazzjoni u l-kummerċ tal-pestiċidi u għandna wkoll dokument dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi adottat waqt l-aħħar leġislatura u dan huwa t-tielet issa rapport minn sensiela ta' tlieta. Aħna rridna bil-fors naddu għal-konċiljazzjoni b'dan għaliex eh, xaħġa marret zmerċ qabel kienem għatta ta' persuni nieqsa u anki waqt it-tieni għarri kienem ftit wisq persuni preżenti biex ikunem biżejjed voti sabiex ikonna approvazzjoni wara eh, t-tieni qari. Illum xtaqt n-intervjeni għaliex rrid nirringrazzja lill-Presidenza Svediża u l-Presidenza Ċeka għaliex dawn raw illi kienem relazzjonijiet tajbin mal-parlament. Aħna ktibna l-presidenza jiena u meċeja ta' gruppi oħrajn biex insalvaw dan ir-rapport u naraw li jerġa' jitrassaq fil-plenarja llum permezz tal-proċedura ta' konċiljazzjoni u nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sem f'din il-proċedura. Grazzi. Grazzi l rapporter u sa nivvotaw votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa votaw 603 favur 581 kontra 19 nifirħu li sur stas. Imess issa il-vot fuq il-rapport ta' Signora Geringer de Odenberg dwar loti ta' għajnuna finanzjarja komunitarja fil-qasam ta' Networks trans europew verżjoni kodifikata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda nifirħu l-Sinjura Geringer. Sinjura il-magna tiegħi jgħid il-kellim miex taħdem. Tajjeb, Signora Perez, naħseb illi jiena wkoll għandi l-istess problema tal-kelim ta' qabli laqqas il-magna tal-votazzjoni tiegħi mi qed taħdem. Nebatu technician biex eh, jara għaliex il-magni ta' kamu miex jaħdmu. Il-punt li miss fuq l-agenda tagħna huwa vot, eh, proċedura semplifikata, dwar ir-rapport tas Sur Hope, regoli dwar il-konfidenzjalità tal-informazzjoni tal-Europol. Kollegi, il-Komitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Intern jipproponi il il-Parlament ma jilqax it-talba għal din id-deċiżjoni jekk intom taqblu tridu tivvotaw kontra. Fimtu? jekk intom tridu tappoġġaw il-pożizzjoni tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili tridu tivvotaw kontra jgħid il-President. Votazzjoni nominali u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ fil-fat. Il-Kunsill mhuwiex preżenti u għalhekk mela dan ir-rapport imur lura lill-Kumitat rilevanti. Issa nivotaw fuq ir-rapport ta' Sinjura Entfeld dwar ir-regoli tal-implementazzjoni li jirregolaw relazzjonijiet tal-Ewropa mal-imsieħba tiegħu. L-istess proċedura bħal dik fuq ir-rapport ta' qabel jekk intom taqblu li dan ma jintlaqax ivvotaw kontra jekk joġobkom votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma deċ għal darboħra u dan il-komitat jerġa' jintbat lura lil komitat. U issa għanna il-rapport tas Sur Albrecht dwar lista tal-pajjiżi terzi u tal-organizzazzjonijiet li magħhom l-Europol għandu jikkonkludi ftehim votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Anke dan ma ntlaqax u jintbat lura lil komitat ukoll il-rapport ta' Sur Diaz de Mera regoli tal-implementazzjoni rigward il-files ta' ħidma tal-analizi tal-Europol. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U laqas dan il-rapport ma intlaqa u jintbat lura l-komitat. Il-rapport tas-sur Kirkhope dwar l-akkreditament tal-attivitajiet tal-laboratorji tal-Pulizija Xjentifika. Skużawni, għajt il-President, biss il-rapport tas Sinjura Alfano bizbal. Għalek lura għal-rapport tas Sinjura Alfano, dwar il-Network Ewropew għal prevenzjoni tal-kriminalità. Votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa. Laqas dan mant laqa u issa naslu fil-fatt tar-rapport tas Sur Kirkhope dwar l-akkreditament tal-attivitajiet tal-laboratorju tal-Pulizija Xjentifika, votazzjoni nominali u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Laqas dar rapport ma tlaqa għal daqstant jitbat lura lil komitat immess issa il-rapport Moreira dwar l-assistenza makrofinanzjarja lil Georgia. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 550 eh, favur kontra 55 nifirħu l-Sur Moreira. Jekk joġbok ibbat li technician għaliex laqas il-magna tal-vot tiegħi mi qed taħdem. Jina u koll għandi l-istess problema sur President laqas il-magna tal-vot tiegħi mi qed taħdem. Jekk joġobkom, ollu jdejkom jekk għandkom problema bil-magna tal-vot. Jekk il-magna tal-vot tagħkom miex taħdem, ollu jdejkom. Għaw t-nejn persuni biss, żewġ persuni biss, mela, inkomplu assistenza makrofinanzjarja lill-Armenja votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Rapport ġi approvat favur 580 kontra 29 u issa naddu għal rapport Ransdorf, assistenza makrofinanzjarja lis-Serbja, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dar rapport ġi approvat favur 583 kontra 23 nifirħu l-Sur Ransdorf. Rapport Winkler, assistenza makrofinanzjarja l bosnia Herzegovina. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dan il-rapport ukoll intlaqa favur 583 kontra 23. Rapport Bullman, dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud tal-VAT ġifiri. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tar-rapport ġi approvat favur 576 favur kontra 61 nifirħu l-Sur Bullman. Rapport li miss, rapport ta' Sinjura Ross Bash, dwar il-Konvenzjoni għal protezzjoni tal-ambjent tal-bahar tal-Grigal tal-Atlantiku OSFAR. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rapport ġi approvat favur 624 kontra 30. Nifirħu l-Sinjura Rosbach. Is rapport tas Sinjur Geringer dwar il ftejim tal-Komunità Ewropea u Danimarka dwar is-servizz ta' dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili u kommerċjali, Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda dan 651 favur u kontra 19. Rapport ieħor ta' Sinjura Geringer dan rigwarda ftejjin bejn il-Komunità Ewropea u d-Danimarka dwar il-ġurisdizzjoni, u rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dan ġie approvat favur 648 kontra 19 nifirħu l-Sinjura Geringer. Issa għanna rapport ta' Sinjura Fraga Esteves dwar il-pjan tal-kupru tal-provista tal-ħalibat iswet fil-qafas l-Organizzazzjoni tas sajt tal atlantral ma' votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Rapport ġi approvat favur 638 kontra 17 nifirħu l-Sinjura Fraga. Imess il-rapport tas sur Koch dwar il-ftejim ta' adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rapport ġi approvat favur 640 kontra 17. Nifirħu l-Sur Koch. Issa għanna rapport ta' Sinjura Wallace, protokoll dwar il-liġi applikabli għall-obligi tal-manteniment, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-rapport ġi approvat favur 617 kontra 23 nifirħu l-Sinjura Wallace. għandek problema bil-magna tal-votazzjoni tajja pwiz nibatu technician. Punt li mis huwa il-vot fuq il-rapport tas Sur Zwiefka dwar talba sabiex tinżam l-immunità parlamentari ta' Tobias Fluga. Dan is-Sur Fluga madux membru tal-Parlament Ewropew. U ma nafx jekk il-Kumitat Rilevanti għadux tal-ħsieb illi aħna għandna nivvotaw fuq dan ir-rapport. Nivvotaw xorta waħda fuq għalli jista' jkun. Ek nivvotaw fuq dan il-rapport il rapport dan huwa vot mhux elettroniku mela dan ir-rapport ġie approvat. Imiss issa ir-rapport ta' Sur Zaja dwar l-adattament tal-proċedura legoratorja bi skrutinju il-ħames parti. Għonek nishtiq najdilkom l-elementi wieħed sa' 10 ġew irtirati. Għalek, issa se nivotaw biss fuq il-proposta kifini kif kienet oriġinarjament bla ebda emenda dawk favur. Dawk kontra. Maddiċ. Komissjoni tixtieq tirtira din il-proposta? President jistaqsel il-Kommissjoni Ewropea tixtieqx tirtira din il-proposta Sir Sajel, tixtieq tintervjeni? Sir Dimas. Le, aħna maħniex se nirtiraw din il-proposta. Grazzi ħafna. Jajt il-President. għad baqa xie emendi, ġifiri 11, elementa 11 għal paragrafu 2 favur kontra astensjonijiet għaddit. 12 għal paragrafu 2 da favur kontra astensjonijiet għaddit. U vota votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. Għaddiet favur 622 u kontra 18. L-aħħar rapport huwa r-rapport tas-Sur Alvaro dwar l-użu ta' teknoloġija tal-informatika fil-qasam ta' dwana. Is-sur Luhan jixtieq jintervjeni. Grazzi, Sur President. Jena nishtiq nitolba kannom tal-grupp tal-PPE biex nivvotaw separatament fuq l-emenda 27 dwar aċċess ħieħ l-Eurojust u l-Europol għad-database u nishtiq nitlob li l-kollegi kollha jivvotaw kontra. Grazzi. Sur Luhan, sfortunatament, ma tistax issa inti tagħmel talba bħal din. Iż-żmien biex tagħmel talbiet bħal dawn għadda, però jekk il-Kamra taqbel miegħek nistaw iva nivvotaw separatament fuq il-paragrafu 17 għal daqstant dawk li jaqblu illi għanna nivvotaw separatament fuq dal-paragrafu 17 jek joġobom jollu jdejhom. Dawk kontra? Mela dik it-talba ma ntlaqatx. Din il-parti tal-proċedura li toġobni l-iktar. Nkomplu niċċekjaw mod elettroniku jgħid il-President. Ivvotaw. Votazzjoni maluqa. Ma deċ, din it-talba ma ntlaqax, ivvotaw 335 persuna kontra. Mela, naddu issa għal-vot fuq il-rapport tas Sur Alvaro. Għanna blok ta' emendi mill-komitat, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, mela dawn l-emendi kollha għaddew. U issa nivutaw fuq l-emenda 78, dawk favur. Votazzjoni maluqa. maddiċ. L-emenda 85 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 86 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. L-emenda 87 ġiet irtirata għalhekk nivvotaw biss fuq l-emenda 20. L-emenda 20 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 88 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emendi 29 sa 33 dawk favur kontra astensjonijiet għaddew l-emenda 89 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 39 sa 42 dawk favur kontra astensjonijiet għaddew l-emenda 66 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit dan ifisser li l-emenda design issa ta' proposta kif ġiet emendata dak favur kontra astensjonijiet għaddiet Wissa l-aħħar vot finali, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa fuq l-abbozz tal riżoluzzjoni votazzjoni maluqa għaddiet favur 480 kontra 136. Nifirħu l-Sur Alvaro. Wissanna l-spiegazzjonijiet tal-vot fuq il-rapport Troutman. Signora Rojtova għal-minuta.